Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Signori. Niġu issa l-ispiegazzjoni tal-vot. Nitlobkom jekk joġobkom ħallu l-kamra bil-kwiet sabiex nkun nistgħu nisimgħu il-kellima illi se jitkellmu, dawk li jixtiequ jitkellmu. Kollegi, provaw ħallu l-kamra bil-kwiet sabiex ħaddieħor ikun jista' jinstema' meta jagħmel l-intervent tiegħu. Jetzt kommen wir nun tatsächlich zu den Erklärungen zur Abstimmung. Mela, nidġu l-ispiegazzjoni ta' vot. L-ewel kellim għal-mozzjoni ta' rizoluzzjoni fuq regla u sitta missjonijiet Is-Sur <coughs> Għazilt. Illi najt le. Għall-imblukkar ta' regoli ġodda. Għall-emissjonijiet minn vetturi kummerċali u li qablu fuq mistati membri. U importanti niżguraw illi emissjonijiet jiġu verifikati kif suppost, ek nimblokkaw regoli illi bil fuqhom ħajkun hemm vakum legali. jisna qed ngħidu ir-regoli ġodda m'għandhomx jagħtu eh, blank check l-industrija. Metodu ġodda ta' ta' testjar jitolbu adattament għall-industrija waħna nixtiequ innaqsu l-emissjonijiet. Użajna l-odda kollha dispożizzjoni tagħna, l-Kummissjoni impenjat ruħa għal reviżjoni annwali ta' limiti u impenjat ruħa li tnaqqas il-valuri għall emissjonijiet sal-2017. Grazzi. L-Onorevoli Demez Maker għal-minuta. Emissjoniet mill-karozzi, speċjalment partiċelli żgħar u nitrous oxides huma madder perikoluża ħafna s-saħħa. Il-riżult taħti mill-Universitajiet ta' Yale u Kolumbja turi l-Belġu pala tniġis edha situazzjoni ħażin ħafna 12.000 persuna tmut mod bikri fil-Belġu minħabba da zzar fil-Fjandri il-gvern qed jipprova indirizza l-problema billi eh, eh, Jien taxxa karozzi li nitsu l-iktar imma bżonn leġislazzjoni Ewropea sabiex nillimitaw emissjonijiet li ħallu danni għad hemm wis flessibilità minħabba eh, testijiet validi. Eh, testijiet reali fuq emissjonijiet għandhom ikunu implementati u m'għandniex komplu mbaxxu l-standards, u standards jistaw jintlaqqu, hemm karozzi illi jirħu rekwiziti ta' 80 mg għal kull kilometru huwa essenzjali għal saħħan namlu xi ħaġa daqsan tappoġġajt mill min opona. Grazzi l-Onorevoli Hanan. Grazzi, Signora President, kulħadd jaf mill-skandu ta' missjoni Volkswagen kien dizastrus għall-industrija, però qed nissottovalutaw kemm kien diżastru għall-Unjoni Ewropea eluf ta' nies mietu bla bżonn minħabba politika e, mexija fl-Unjoni Ewropea b'riżultat ta' lobbying mill-industrija għalfejn l-Unjoni Ewropea bla preċedent fid-dinja promovit diesel dejjem ġi konsidrat bħala dak li nġistek ta' regolaturi fl-Amerika u Ġappun. Kienet jimbottaw għal karozzi ibridi u elettroniċi, pero aħna ċedejna għal lobbies umbottajna l-użu ta' ta' karburant li jilnġess 40 darba aktar mill-19 u 22 iktar minn eh, elementi oħrajn. Ma nafux kemmet unis għaliex il-kawza tal-mewt, ovvjament, hija reġistrata bħala kanċer jew mar tal-qalb, imma dawn huma vittmi tal-lobbying tal-industrija li tamtu għawe fi Brussel u l-koll għanna eh, għal xfejn naħtu f'dan kollu. Kedda, next redna jista Markus Pipa, ebenfalls eine Minute. Grazzi, issa Markus Piper, minuta. Grazzi ħafna, President. Ftit eh, smajt għallar palma smajt mill-kellim ta' qabli. Jina kont kontra il-proposta tal-Kommissjoni Il-proposta fuq l-emissjonijiet tal-vetturi eh, wasal għal proposta ta' malajr. Illi ma jgħinx l-industrija tal-vetturi, ma nistaw naqblu jina jina mort tal-ura kontra eh, dil proposta tal-Komitat tal komitat tal ambjent Inkella aħna konna ħana ċert nuqqas ta' sigurezza u għall-ambjent konna nilħu il-konta dak li nixtiequ li nilħu. Il-maġġoranza tal-Parlament u rrit responsabilta għall-industrija u għall ambjent Grazzi ħafna, grazzi tal-żammiet fil-qosor. Issa l-kellim Limes Benito, Sir Benito Silaka. Grazzi ħafna, President. Aħna votajna favur li inwaqfu it-naqis tal-standards tal emissioni ta' diesel minħabba li dan huwa benefiċċju għal persuni mhux għal kumpaniji wara l-iskandlu ta' Volkswagen eh, u diesel li jaffettwa maġġoranza l-industrija Ewropea tal-karozzi. Dawn huma din hija xewqa ta' ħafna persuni li qed jagħmlu l-flus mill-emissjonijiet dawk li għadin jeddu l sabrita tas settur miljuni ta' xogħol ta' impjiegi u anka is-saħħa tal-ċittadini tagħna l-emissjonijiet minn nitrous oxide u anka sustanzi oħrajn iwassal għal nofs miljun mewta prematura fis-sena fl-Unjoni Ewropea u għatwassal għal tnaqqis ta' negozji u tajjeb insibu industrija aktar moderna iċedux għat il-pressjoni li jixtiequ li jimorru kontra il-saħħa tal-bnedmin. Grazzi. Issa naddu għassur Blanco Lopez. Signora President, palissa l-emissjoni ta' nitrous oxide edin ħamż bit iktar mill-li kif suppost. Aħna nixtieq nwaqfu għal, nixtieq li jkun hemm aktar ambizzjoni mill-Kummissjoni u mill-Kunsill, imma jekk il- ma konniex naqblu konna nwaslu għal aktar inċertezza legali u ma nimplementaw ir-regoli li huma meħtieġa għas-saħħa. B'din id-deċiżjoni l-emissjonijiet naqsu għal inqas minn nofs u l-Unjoni Ewropea ħatkun l-ewwel reġjun fid-dinja illi ħajkollha t testijiet ehm, għal dawn il-vetturi b'dawn it-testijiet aħna kun nistgħu niżguraw illi xogħolna huwa li nproteġu l-ambjent, is-saħħa pubblika u nagħtu l-konsumaturi u l-utenti dak li ħaqhom um, u anke dejjem nippromovu aktar impjiegi fl-industrija tal-karozzi. Dawn huma importanti speċjalment anke l-pajjiż bħal tiegħi Spanja. Grazzi. Pospisil għal minuta. Jiena votajt kontra ir-regoli proposti mill-Kommissjoni illi se jidħlu fis mill-2017 huma bażi għal testing ta' emissjonijiet. Il-pożizzjoni tal-Repubblika Ċeka hija l-istess. Eh, aħna għandna industrija automobilistika importanti u għandna ħafna nies jaħdmu fl-industrija għandna bżonn ta' regoli li applikaw għall-industrija biex ikun hemm qafas ċar u fuq kif għandhom jimxu ċerti vetturi. Jiena għal daqstant votajta favur tal-proposta tal-Kummissjoni u nittama li l-Kummissjoni eh, ġudika li kollox eh, jaħdem skont dawk regoli. Issa Torres Martinez tal-minuta. Grazzi. Aħna votajna favur l-oġezzjoni għaliex huwa inaċċettabbli li l-Kummissjoni tiddeċidi mingħajr tikkonsulta l-Parlament. U bekk tkun qiegħda timmina l-pjaneta u s-saħħa tagħna il-doppju eh, tal-emissjonijiet tal-NOx hija konċessjoni kbira għal multinazzjonali fil-industrija. Ma rridux ninsew il-kas tal-Volkswagen fel fejn il-Komissjoni kienet taf bil-frodi u hija bis-silenzju tagħha kienet kompliċi. Irridu nżommu f'moħħna li każijiet bħal daw se jerġgħu jiġru għal daqstant irridu insaħħu l-kontroll demokratiku u trasparenza. Dina mhijiex kwistjoni trivjali, kwistjoni tal-ħajjiet tagħna tal-ħajjiet tagħna qed jiġu minati u l-ġenerazzjonijiet futuri u l-futur tal-pjaneta. Grazzi. Takkula issa għal-minuta. Grazzi, President. O importanti illi nixbdu l-attenzjoni fuq din il-kustjoni illi l-Europa fl-Europa għandu il-limiti ġusti tal-emissjonijiet, però rridu niftakru illi barra mill-ambjent rridu nizguraw ukoll koll li il-produtturi tal-vetturi tal vetturi fid dinja kollha ikollhom l-istess uh, miri. Għal stant l-objezzjoni tal-Komissjoni aċċettabbli u rridu meċu għal qoddim, u però fl europa rridu nħarsu l-kompetitività tagħna tal-industrija u tal-kumpaniji tagħna u rridu eh, nisodisfaw l-sfida biex l-industrija kullimkien tirrispetta l-istess eh, regoli il-kummerċ għa globali rridu niżguraw li konna l-istess regoli fid-dinja kollha biex ikonna protezzjoni tal-ambjent. L-onorevoli kapu tal-minuta. Grazzi, President. Votajt favur eh, l-objezzjoni kontra l-limiti fuq eh, dal-vetturi, pero l-Parlament ma laħġdan dan u tlifna l-opportunità nkunu favori ċittadini wara l-iskandlu Volkswagen u l-ftajim ambizjuż ta' Pariġi, il-Parlament Ewropew kellu l-obbligu li jibgħat messaġġ qawwi u ċar fuq ħtieġa nħolqu minnu fih kundizzjonijiet sabiex nafavorixxu produzzjonijiet hemm iktar sostenibbli. Mhux aċċettabbli li mit-dimensjoni ola minn dawk kif votati fil-2007 pal meta nivvotaw ma nistgħux nikkonsidraw biss eh, l-interessi tal-industrija u ninjuraw ċittadini hawnhekk qegħdin hawnhekk sabiex naħdmu u nħarsu l-ħassaħħa tagħhom il blittana tagħna ma memlijin eh, tniġġis u l prezenza ta' Novex u partiċelli zar eh, iwaslu għal eh, spejjeż gbar ta' saħħa u anka problemi ta' saħħa ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Balzu għal minuta. Grazzi. Signora President, fl-aħħar deċenji kien hemm tibdil pożittiv il-tniġġis huwa punt li ħassibna l-koll il-numru ta' imwiet prematuri jista' jkun jistgħu laħqu l mittel fil-fatt. Il-problemi illi tfaċċaw fil-ħarif 2015 juru illi fil-industrija tal-karozzi illi ġi mhux rispettata l-iskandlu Volkswagen juri illi għandna bżonn verifikar taħt kundizzjonijiet reali l-att ta' implementazzjoni tal komprensjoni mhuwiex eh, tajjeb biżejjed sabiex nilqu l-miri tagħna ta' ħarsin tal-ambjent u jekk naċċettaw del prosposta dan ikun ifisser li sal-2020 il-valuri preskritti se jinqabżu bid-doppju fil-fatt. Għal dar raġunijiet jiena appoġġajt dir-reżoluzzjoni fil-Parlament. Grazzi. Grazzi. Il-Sinjura Xojdrova minuta Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi. Kina votajt kontra l-oġġezzjoni uniħu gost illi l-oġġezzjoni ġiet miċħuda mill-Parlament Ewropew. Dan ifisser illi regolament tal-Kummissjoni se tkun valida u applikabbli li hija soluzzjoni tajba limitu strett illi se jkun applikabli iġifiri limiti illi jkunu riġiti ħafna l-industrija u naħseb illi eh, huwa importanti li verifikar issir taħt kondizjoniet reali illi fil-fatt jikorrispondi mal-possibilitajiet reali u hija soluzzjoni tajba l-produtturi kif ukoll għal magni li jaħdmu bid-diesel. Il-bidla fil-reġim tal-kejl huwa pass fil-direzzjoni tajba u naħseb il-fatturi formativi proposti huma soluzzjoni tajba. Grazzi l-ħar kellim fuq dan il-punt Xon Kelly għal-minuta. Grazzi bħal kollegi fil-grupp tal-PPE, jiena votajt kontra dan ir-rapport aħna nasbu illi sar biżejjed mill-Kummissjoni, aħna kontenti bil-proposti illi tresqu marbuta ma' din il-kwistjoni. Jekk ħanimxu ma' direzzjoni tal-Kummissjoni, naħseb li jkollna riżultat aħjar. Eh, kena l-proposta tal-ġemma l-oħra tal-Komissjoni fuq il-monitoraċ eh, sorveljanza tal-suq u fil-proċess ta' autorizzazzjoni tal-vetturi u anka u eh, proċedura aktar indipendenti. Din il-proposta ħat istati membri u l-Komissjoni sabiex tmur kontra il-servizzi tekniċi li huma marbutin mal-fat li nimxu għit suppost. Grazzi ħafna. Issa, Nana rapport eh, ta' Vivian Redding negozjati ta' TISA. L-ewel eh, l-ewel kelima, Signora Curtin Darling. Grazzi President, bir-riżoluzzjoni tal-lum fuq ir-negozjati tat-tisa aħna qed nitolbu l-Kommissjoni sabiex ibidlu eh, direzzjoni b'dawn in-negozjati. Dan ma kienx it-tul ta' ftejm ta' tisa kwalunkwe. Kull ftejm irid jgħin u mhux inaqqas mill-servizzi U ċittadini għandhom vuċi fl-Unjoni Ewropea u din il-vuċi hawnhekk aħna għeddin hawnhekk eh, il-membri li ġejna letti demokratiċi. U qed nużaw is-setat tagħna llum sertu MEPs deċidew li jaġixxu b'mod irresponsabbli sempliċement biex jiġu jidru fil-medja aħna mhux se nimxu ma' din l-attitudni, irridu nimxu b'mod ġust u nimxu ma' ta' tagħna biex nimxu tajjeb din il-sala. Grazzi. Issa naddu Eleonora Forenza. Minuta. Grazie Presidente. President, jiena bħal grupp tiegħi kollu votajt kontra din ir-riżoluzzjoni. Kontra għal raġuni importanti ċoħe dak li qed jippruvaw jagħmlu b'dan il-ftehim tiża huwa li li s-servizzi pubbliċi su jsiru kwestjonijiet ta' suq bħal aħna nħossu illi il-beni komuni għandhom jiġu ġestiti b'mod demokratiku għandu jkun ċentru tal-Europa. Aħna nħossu li it-trattati kollha titib tiża u ċeta għandhom ikunu taħt regolamentazzjoni et jisirqu mill-kuxenza ta' ċittadini. Eh, aħna votajna kontra titib, aħna votajna kontra tiża u nitolbu illi jinstema l-vuċi ta' dawn ċittadini Grazzi, issa naddu għasur Hanan. Grazzi ħafna, Signor President, ħafna drabi jgħidulna waqt il-referendum, waqt il-battitu referendum Ingliż, illi l-Unjoni Ewropea hija importanti għal l-industrija tas-servizz. Imma hawnhekk aħna qed nitkellmu fuq l-FTA tas-servizzi illi kif ukoll l-Unjoni Ewropea taqgħat 22 Eh, membru ieħor ta' WTO mill-Awstralja, l-Korea u l Peru. Id-differenza li n-Norveġa u l-Iżvizzera ħajjiġu rappreżentati b'mod separat f'dawn il-diskussjonijiet ta' WTO ir-Renju Unit bħal kull stat membru ieħor ħajjiġi rappresentat minn minn parti waħda ta' 28 eh, eh, Kommissjoni Ewropea pajjiż li tant huwa dependenti fuq is-settur tas-servizzi. Naħseb li din hija pożizzjoni żvantaġġata. Naħseb li aħna nistgħu issa jkollna pożizzjoni ħafna ħjar fid-dinja jekk nerġgħu nsibu postna bħala eh, nazzjon ta' skambju tal-marittimu. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa is-Sinjura e Makovej għal minuta. Grazzi. Jena l-lum votajt a favur ta' rakkomandazzjonijiet tal-Parlament għal negozjati fil-servizzi kommerċali. Dan huwa ftehim uniku fl-istorja bl-isperanza tiegħu, bil-profondità tiegħu u għax tinvolvi ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u tinkludi anke l-Unjoni Ewropea. Din ir-riżoluzzjoni tirakkomanda li l-Kummissjoni tiftaħ il-bibien għal kumpaniji fl-Unjoni Ewropea u fl-istess ħin tirrakkomanda illi dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jippenetraw fix-xiri pubbliku il-swieq ta' telekom u fl-istess ħin tippermetti illi l-aħjar professjonisti jkunu jistgħu jaħdmu barra mill-Unjoni Ewropea u u anki it-naqis tal-burokrazija hija jidħol f'din il-proposta, ma naturalment kull stat membru irrid jati l-input tiegħu fuq il-suq ta' servizzi. Issa Sinjura Begin, grazzi President, it-trattat fuq is-servizzi tiża hija bomba. U grazzi għal Wikileaks issa rajna ftit mid-dokumenti segreti Imma dak li rajna diġa qed ngħidu e, e, li hawnhekk qed nitkellmu fuq it-tmim tal-saħħa pubblika u ta' ħafna servizzi oħrajn. Aħna ma nistgħux nibqgħu indifferenti, aħna ħdimna ħafna fuq dan it-test li votajna llum. U importanti li nifmu illi it-tiża mhux se jiġi votata llum u il-moviment ta' 5 Stelle ma għaliex iva li t-tiża imma l-ċertu mandat għan negozjaturu, mandat illi jgħid illi s-servizzi pubbliċi ħadd ma jista' jmissom u m'għandhomx isiru privatizzazzjonijiet irreversibbli u illi ċittadini jiġu qabel il-kummerċ ħieles. Il-test kif inhu mhuwiex perfetti ma importanti li ma nħallux karta bjanka fidejn in-negozjaturu u il lobbist il-lobbisti. Aħna se nsegu in-negozjati u se noqogħdu attenti għax l-ebda trattat mu se jiġi qabel iċ-ċittadini. Danke Grazie ħafna. L-onorevoli takkola għal minuta. Grazzi, Signora President. Irridu niftakru l-iltejm tisa jirrevedi il-flame guts, il-dinja mbidlet, il-kommerċ mbidel, għanna li commerce issa u rridu niftakru li tħalis lejn it-test servizzi pubbliċi huma esklużi. Stati membri stew regolaw li ma servizzi huma pubbliċi u edukazzjoni u saħħa pubblika ma jaqgħux hawnhekk taħt Eh, dan kollu. Is-semma illi qed negozjaw ma' 22 pajjiż oħra ta' WTO ċile, l-Awstralja, l-Kanada, New Zealand, Norveġa, l-Iżvizzera, pajjiżi li huma importanti ħafna lina. Hija ħaġa tajba illi s-servizzi kommerċali jiġu estiżi għal pajjiżi partners u blilin. Tajb niftakru illi l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar fornitur ta' servizzi fid-dinja. Jiena nemmen illi dan se jżid ix-xogħol tkabbir ekonomiku u jekk fim tajjeb tal-Parlament jixtieq dan it-tip ta' tkabbir fl-Ewropa. Nixtieq aktar xogħol, aktar tkabbir u dan huwa mod kif nistgħu niksbu dan jekk nużaw kif suppost. Naħseb illi bekk nkun nistgħu nimxu l-qudiem mod sigur. Grazzi l-Onorevoli Caputo. Jidispeċini kollek kellin interrompik, tajt il-President, Niskużi eh, riparax il-fat la l-luċ tijak beda jahdem naqra aktar tard. Sur kaputu l-minuta. Grazie, President. Ivvodajt favur il-rapport għalix nemmen il t-tiza hija opportunità ta' deb sabiex insaħħu pozizjoni Ewropea ta' l-ikbar esportatur fid-dinja ta' servizzi li jimpiegaw 70% tal-forz ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea u 40% tal-tħul eh, mill-esportazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Dan jista' jistimola xogħol fl-Ewropa, jifaċċa l-internazzazzjoni tal-SMEs u jneħħi ostakli non tariffari li għadhom joqtu s-settur. Fil-waqt li huwa tejjem qafas ta' importanza strateġika fuq kwistjonijiet ta' ċess għas-soq, ekonomija digitali, mobilità, servizzi finanzjari u loġistiki, loġistiċi tisa il-sofri li xi ħaġa multilaterali għal daqsan bil-kwestjoni korretta tal-politika ġenerali politika kommerċjali għanna nistimulaw it-tisa sabiex isir ftehim multilaterali fil afas WTO huwa fundamentali li r-riżultat ħari ta' negozjat fil-waqt li jisfroppa potenzjal mhux żviluppata servizzi iktar integrati fuq livell mondjali jevita dumping soċjali, ambitali u ekonomiku u niżguraw rispett sieħ tal-akki tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, il-kellimni miss l-Onorevoli Mamin kien għal minuta. Grazzi. Il-tejm tisa huwa ftejm globali fuq liberalizzazzjoni fuq sma differenti, trasport, l-qasam bankarju u oħrajn. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti huma dawk il-mal-moħ wara dal-ftajim. Għandu jkopri kemm jista' jkun nies u għandu b'mod pożittiv iħalli impatt fuq l-iżvilupp. Jiena nixtieq nisħaq fuq il-ħtieġa li neskludu il-servizzi audiovisivi u kulturali minn tisa sabiex inżommu il-wirt kulturali fil-pajizi il-ġodda. Jena, naħseb dabti muħet pozittiv. Grazie, issa Sur Balzo. Grazie ħafna President. Dan ir-rapport fuq il-tisa eh, koopri ftehim multilaterali dan il-ftehim jista' jwassal periklu fil-standards tal-Unjoni Ewropea fis-servizzi u anka forsi periklu għall-impjiegi, servizzi pubbliċi u s-sovranità tal-istati membri sabiex jirregolaw dawn is-servizzi. Din hija l-ewwel dan huwa l-ewwel pass ehm, li aħna li jiena mal-għajċ l-Unjoni Ewropea m'għandix tiftaħ swieq ġodda għal kumpaniji multinazzjonali sabiex jiddaj fuq aktar il-kumpaniji żgħar, kumpaniji li mhumiex daqshekk żviluppati għaliex dan ħajkonna riklu għall-impjigi ta' ċittadini Ewropej, aħna rridu nipproteġuhom u nejnu l-istati membri biex joħolqu s-servizzi u l-prodotti tagħhom. Ribx bekk, aħna ma jkollniex dumping dan il-qasam. Nirrifjuta din proposta, grazzi. Issa is-sur Polċak għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena qed nistaġeb għal kif iħut mill-kollegi għamlu punt tagħhom il-minuta u mbagħad ħarġu l-barra mingħajr ma jafu fuq il-fatti. Jien ma naf bl-ebda pajjiż illi li kieku jaħolqu ehm, iktar ħitani mal frontira tagħhom ħaj jgħin il-GDP tagħhom. 40 mija tal-GDP tal-Unjoni Ewropea huwa minħabba is-servizzi transkonfinali, il-liberalizzazzjoni tal-servizzi ta' kummerċ setejn sejjejn l-impjegi tagħna. U l-mira tagħna huwa li nilabrizzaw u nipproteġu dak li huwa importanti, is-servizzi b'mod ġenerali u l-interessi qed jiġu sklużi. Aħna nistgħu xorta waħda nżommu nipproteġuhom. Xi ħaġa importanti għalija kienet li l-municipalitajiet u l-kooperazzjoni magħhom mhux se jiġu diskriminati bl-ebda mod. Għanna nlestu dawn il-negozjati għanna fil-punt ta' tluq, grazzi. Grazzi l-aħħar kelli ma' dan il-suġġett. Mr. Sean Kelly. Grazzi ħafna darbohra, jiena nixtieq ngħid li aħna votajt favur dan ir-rapport bħal kollegi tiegħi u 531 MP ieħor maġġoranza illi intrepħet mir-relatur eh, Vivian Redding għamlet xogħol tajjeb ħafna hija qalet illi għandna bżonn li eh, nħorġu bċertu regoli u dawn il-proposti ehm, kunem servizzi tajbin bejn il-partijiet u għek ikonna ftejm fil-kummerċ eh, dinji. Għana bħala l-ikbar importatur u esportatur ta' servizzi l-Unjoni Ewropea tista' tibbenefika ħafna jekk tappoġġa li jkun hemm fondazzjoni b'saħħitha fir-regolamentazzjoni tal-servizzi. U għalhekk hija ċara illi dawn il-proposti se jgħinu sabiex nilħu din il-mira u hekk u aktar impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Danke sehr. Wir kommen nun zum Grazzi. L-aħħar suġġett għall spiegazzjonijiet tal-vot u mozzjoni għal riżoluzzjonijiet tal-istrateġija ġdida għall-ugwaljanza fost is-sessi u drittijiet tal-nisa. L-ewwel kelliem ma' Sinjura Forenza l-minuta. Grazzi. Il-grupp tiegħi u jiena personalment appoġġajna din ir-riżoluzzjoni u aħna għamilna referenza u koll għal dak li diġa Eh, tkellimna fuq fil-Parlament. fid disa ta' Ġunju fl-2015 aħna b'mod ċar eh, għadna li hemm bżonn inħolqu strateġija ġdida għall-ugwaljanza ta' sessi ta' wara l-2015. U jien naħseb li rridu nimxu bħala Parlament Ewropew biex nimplementaw dejjem iktar fil-politika ta' sessi u u anki billi nitħlu f'kull aspett ta' drittijiet tal-bnidem. U dan najdu għax il-Parlament jaħdem ħafna fuq id-drittijiet tal-bnidem, pero jien naħseb illi jekk aħna nnexxilna nitħlu fil-perspettiva ta' drittijiet eh, tan-nisa, eh, nistgħu nitħlu fil-policies kollha tagħna nkunu qegħdin nimxu fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna. Issa Michela Ġufrida. Grazzi, President. L-istrateġija għal ugwaljanza bejn in-nisa u rġil u skadit fl-2015 u dak kollu li ġi prodott sal-2016 u għabis eh, eh, ħidma fuq il-dan eh, għal-2019. Min jaħseb ħażin jista' jgħid illi wara għat daqsek dajef hemm il reda politika tal-Kummissjoni biex ma taħdimx f'dan is-settur. Tkun ħagġa gravi meta wieħed iħoss li situazzjoni e, hemm situazzjoni ta' nuqqas ta' ugwaljanza u hemm nisa li jaħdmu bħala professjonisti u nisa u omijiet hemm ħafna post hemm ħafna punti nitkellmu fuqhom hemm ħafna e, e, irridu niġildu irridu nitkellmu fuq il-differenza fis-salarju fuq il-saħħa din hija mira ta' ċiviltà hemm bżonn ta' sforzi akbar ikbar fl-ugwaljanza. E, jiena żgura li l komissjoni ħad tagħmel ħarita kollha. Grazzi. Issa l ma li miss huwa e, Surħanen li mhux preżenti Melatania Gonzales da. Grazzi. Il-Kummissjoni ippreżentatinna dokumenta ħidma mhux strateġija għall-ugwaljanza ta' sessi, memx għanijiet, memx indikaturi, memx eh, ċifri u laqas tkellmu fuq evalwazzjoni suċessiva. Kien hemm rezoluzzjoni ta' Ġunju tal-2015 tal-Parlament Ewropew u kien hemm ukoll konsultazzjoni ta' ċittadini f'Ottubru ta' sena li għaddiet. U dana jista' jfisser li għamilna pass lura hawnhekk. Il-Kummissjoni l-bieraħ qalet illi trid tappoġġa politikament dan is-suġġett, imma issa qed naraw illi mhux hekk qed tagħmel. Aħna għal daqstant ma naċċettawx e, il-ġlida drittijiet tal-nisa biex ikun hemm ugwaljanza għandha tkun fil-qalba tal-policies tagħna, il-policies tal-Unjoni Ewropea. U għal din ir-raġuni aħna votajna a favur tal-mozzjoni e, komuni ta' riżoluzzjoni. Mulțumesc. Grazzi. Jien appoġġaj l istrateġija tal-Komissjoni Ewropea għall 2010-2015 għall ugwaljanza tal-ġeneru, appoġġajt ukoll riżoluzzjoni tal-Parlament fuq ugwaljanza fl-Unjoni Ewropea dik li votajna fuq fl-2015. Illum votajt kontra di riżoluzzjoni mhux għax kontra l-ugwaljanza bej il-ġeneru, però ma nix u naħseb li huwa ineffiċenti li nuldotaw riżoluzzjoni wara l-oħra, dokument wara l-ieħor, illi qatt ma jiġu implementati. Immorru lura il ċittadini tagħna u ngħidu l adottajna riżoluzzjoni fuq ugwaljanza ta' ġeneru. Imma ma ngħidux illi manna ma ngħidux li ma se nimplementawha. Ejja nippruvaw naraw li daw riżoluzzjoni tkunu forzati u nibdew nadottaw da rizoluzzjonijiet li jisiru nutli. Grazzi l-Onorevoli Mizzi għal minu. Grazzi, Sir President. Ninsab ħafna dizappuntata għal fatt li l-Kummissjoni ddeċidiet li tinjora it-talbiet tal-Parlament Ewropew u tażel li tniżel l-istrateġija issa skaduta għall-ugwaljanza tan-nisa għal livell ta' staff working document Eh, dan huwa dokument ferm il bogħod mill-impenn leali biex iseħħ bidla għan nisa u tfajliet fl ewropa. dan id-dokument mhux se jiġi ppreżentat lill istituzzjonijiet oħra tal unjoni ewropea ser ikun anqas trasparenti u mhux se jkun suġġett għal approvazzjoni demokratika u mhux se jkollu l profil politiku mistħoq. fi rwol tiegħi bħala deputata ta' din il-kamra ser inkompli ninsisti mal-kummissjoni ewropea biex tippreżenta strateġija ġdida li tipprovdi viżjoni fit-tul li tikkonsisti f'qafas ta' politika ġenerali b'mekkaniżmu ta' monitoraġġ u ta' responsabbiltà għalhekk jiena vvutajt favur il mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar istrateġija ġdida għad drittijiet tan nisa u l-igwaljanza bejn is sessi fl ewropa li ssejjaħ għall adozzjoni immedjata ta' din l-istrateġija biex kwistjonijiet ta' ugwaljanza fl-oqsma ta' vjolenza kontra n nisa fil ħinijiet tax xogħol fit teħid ta' deċiżjonijiet fl edukazzjoni fil midja u fir relazzjoni esterni fost oħrajn ikunu indirizzati paní předsedkyně grazie president aħna ma bilniex ma' riżoluzzjoni li votajna fuq għallum u din ġiet proposta mill-kollegi tiegħi fuq naħat ta' xelluk ta' dan il-parlament. Jiena indikajt jien mandikajx illi jiena kontra l-gwaljanza bejn is-sessi, anzi jiena favur l-gwaljanza. Imma l-kustjoni hija kif ħan nippruvaw nilħu din il-mira, il-mezzi illi ġew diskussi mill-kollegi ta' fuq in-naħa ta' xelluk ma tistax timplementom u l-istati membri fil-Kunsil bil-kemm se jkunu jistgħu jaċċettawhom Għalek, irdu naraw ftit xin il-politika ta' x'nistgħu nieħu verament eh, mhux biss nħarsu lejn dikjerazzjonijiet żbieħ li jidru żbieħ biss fuq il-karta. U anka fil-politika irdu naraw x'inhu fattibbli ejja nħarsu lejn il-kwota, kwotas ta' nisa fil-entitajiet ta' kooperazzjonijiet ta' korporattivi. U din hija riżistenta ħansibhom il-Kunsell. Grazzi, issa is-Sir Manikins. Grazzi. Kollegi, jiena naqbel ma dawk l-MPs mal-maġġoranza tagħhom sabiex ikollna strateġija ġdida li taħdem għal wara l-2015. U nitlob il-Kummissjoni wkoll biex eh, toħroġ b'dokument eh, sħiħ, mhux biss dokument ta' ħidma. Dak li importanti huwa li nimxu mal-prinċipji illi nużaw il-prinċipi ta' qabel għall-istrateġija ta' wara l-2015 u hekk noħolqu kooperazzjoni mhux biss bejn istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ma kif ukoll mal-aġenziji u istituzzjonijiet oħrajn fl-Unjoni Ewropea. U dan jiddependi mill-istrateġija nifissa. Il-skadenza jiġifieri għandha tkun sal-2020 għalkemm Ikun hemm l-elezzjonijiet il-ġodda għall parlament ġifieri jkun hemm l-ewwel ħames snin ġodda. Grazzi issa Jurek, Sur Jurek. Grazzi ħafna Sinjura President. Aħna riċevejna dokument ġdid għall-gwalenza bejn is-sessi, dan huwa ibbażat fuq eh, egoizma egoista. U anke nħarsu l-inistati soċjali fl-Unjoni Ewropea fejn qed ngħidu li huwa aħjar le. X'inhu l-kuntest? Aħna bażikament qed naqsu l-importanza ta' żwieġ u għedin anka qed inwaqfu naqsu mill-awtorità ta' bejn żwieġ bejn raġel u mara u anka l-abort qed jiġi preferut minn min irġiel zazax ma favur l-abort. U dan huwa l-istatus kif suppost ta' mara le aħna m'għandniex nimxu ma' din l-idea, anzi rridu nagħmlu x'tib ta' U-turn sabiex insalvaw l ħajja fl-Ewropa. Grazzi, Signora Sojdrova. Grazzi, President. Il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni illi feja esprima l-opinjoni tiegħu fuq l-istrateġija tal kummissjoni fil-ugwaljanza ta' sessi. Jiena jiddispjaċini illi il-Parlament Ewropew adotta il-mozzjoni illi jappella għal strateġija ġdida u f'Summit Ewropew flok ma jadotta dokument li jifoka fuq passi speċifiċi li jistaw verament tejbu l-pozizjoni tan-nisa fl-Unjoni Ewropea u l-passi adottati mill kommissjoni Ewropea bis-Sinjura Jurova f'dan id-dokument tal kommissjoni jinkludu ċerti passi titjib tal pozizjoni tan-nisa fis-suq ta' xogħol eh, il-differenza fil-pagi, fil-pensjonijiet, rappresentazzjoni aħjar eh, fil-boards tal-kumpaniji fil-pubbliku, fil-istruzzjonijiet pubbliċi, fil-ġestjoni anki tal-kumpaniji privati. U flok dan aħna adottajna dikjarazzjoni li ma jrisolvi xej. Issa, Is-sur Polċak għal-minuta. Grazzi, President. Ija ħaġa komplikata għalija inkompli minn fejn tela il kellim ta' qabli. Għax għaddom ħafna nikkonsidra kif se nivota għal din ir-riżoluzzjoni u ma sibt lebda raġuni biex ma nappoġġajiex din ir-riżoluzzjoni. Jiena nappoġġa l-idea tal-nozzjoni tal-ugwaljanza u għalija l-iktar ħaġa importanti hija li l-ugwaljanza hija prinċipju fondamentali ta' dokumenti kollha kostituzzjonali u ta' trattati kollha fl-Unjoni Ewropea. Ir-riżoluzzjoni titlob progress fosma bħal violenza kontra n-nisa il-ħin ta' xogħol, eh, edukazzjoni, eċetera. Jinħoss li dawn huma kollha eh, drittijiet reġittimi għol daqstant jiena ma kien hemm l-ebda raġuni fl-opinjoni tiegħi li ma napoġġajiex. U għalhekk jiena votajt favur. Grazzi. Issa L-aħħar kellim is-sur Kelly għal-minuta nittama li mux l-inqas importanti, jgħajt is-sur Kelly. L-ugwaljanza bejn l-irġiel nisa hija valur importanti tal-Unjoni Ewropea u ħafna stati membri ħadu passi biex iġibu din l-ugwaljanza. Inħoss li naqasna ir-ritmu f'dawn l-ħar 10 snin. Fl-Irlanda minkejja xi ftit progress, illum l-istatistika tajt li hemm differenzi bejn is-setturi li fihom jipparteċipaw l-irġiel u nisa u l-nisa huma inqas rappreżentati mill-irġiel f'livelli għoljien anki f'setturi li normalment jimpjegaw iktar nisa U dan mhix ħaġa tajba. E, l-istrateġija titlob li l-Istati membri jieħdu passi ulterjuri biex jaffaċċaw dawn il-kwistjonijiet u jiżgwardaw u u lejn ugwaljanza fl edukazzjoni fis-saħħa, eċetera. U aħna għandna elezzjoni issa u fil-Irlanda 30% eh, tal-kandidati għandhom ikunu nisa u dan huwa pass fid-direzzjoni tajba. Tajjeb, grazzi ħafna, grazzi kollha kollegi tad-dibattitu u tal-ispjegazzjonijiet tal-vot u issa nisospendu sa tlieta.